So. Mela. <laughs> yes, yes. Please prepare the priorities of EPP. Mela. Merba bikom il-koll, jek ti permettu li, issa nixtieq nuża l-lingwa tijaj, l-Ungeriż.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 dwar il-monitoraġġ A 624 per 17 petizzjut. Ħames petizzjonijiet partikolari ġew diskussi dal għodu Sitta 6-2-4 tibqa pendenti. Sitta disa zero miex ħatkun ammissibli. U ċer qed jgħid li dwar 660680 u 682 il-koordinaturi aċċettaw il-proposta taċ-ċe. Mbagħad dwar dwar il-proposta taċ-ċer diġi kom il-koordinaturi mbagħad dwar l-għalijax dak kien li issa ħajjin dbat għal jannar. Umbat dwar eh, ismi hawnhekk fil-peti. 22 ta' novembru ħajjin dbat f'jannar. Tizzjut mint prioritax pretizzjut i e- petizzjoni 1012 se tiġi aċċettata u nitkellmu fuqha fi frar. Dan hija suġġett li dan huwa suġġett li huwa marbut mal-missjoni fact finding li se nagħmlu fi frar. Di kienet l-informazzjoni li presidenza xtaqetni illi nikkomunikalkom jekk tippermettu li nissuktaw bil-ħidma tagħna bil-petizzjonijiet fuq l-aġenda tagħna. L-ewwel waħda issa li ħanamlu hija minn ċittadin Rumen mir-Rumanija hija mistoqsija kwistjoni ta' e, għall-allegat non konformità ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea b'rabta ma' proċedimenti legali għal Rumanija. Ħames minuti għall petizzjonant grazzi ħafna. Aziz Kumitat, napprezza ħafna li qed tisimgħu fuq da suġġett kif ippreżentat fil-petizzjoni oriġinali u fl-istess ħin napprezza l-awtoritajt eh, rumeni mhux qed jirrikonoxxu l problema li hemm fuq l-2014. The problem with English translation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 napprezza l-approċċ statutorju b'saħħtu tagħkom illi huwa mingħajr konsiderazzjoni fuq is-sitwazzjoni fattwali. Fl-istess ħin napprezza li l-awtoritajiet rumeni irrikonoxxew defiċenza serja li hemm fl-implementazzjoni ta' direttiva l-feu 2014-42 EU u innuqas ta' rispett tal-iskadenza trasposizzjoni b'effett mill-Ottubru l-4 Ottubru 2016 intom tidu tinnotaw illi sissa novembru 28 2017 xejn ma sar għad it-t-pożizzjoni tal-garanziji proċedurali dwar e, e, smir kif suppost kif definit fin normi Ewropej u mill-standards tad din artiklu 8 tad direttiva 2014 2014 waqt li innaħa repressiva ta' direttiva konċennata ġiet e, ġiet fisseħ mill-leġislatura romena b'mod kif suppost fuq garanziji fuq smiħ xiraħ ta' difida ta' difiża u l-igwaljanza ta' armi il-Rumanija tat dan il-kontenut retoriku vojt u tkompli tissok ta' dan. Ir-Romanija hija stat repressiv, mobilizzat kontra l-ċittadini tiegħu, tippromovi abbuż fi violazzjoni ta' diritti fondamentali ta' ċittadini. Il-fatt li mhix kapaċi titrasponi d-direttiva fl-entier tagħha u mhix qed tmur favur garanziji proċedurali ta' difiża effettiva tirrappreżenta dimostrazzjoni ċara, turija ċara ta' problemi intenzjonati fl-obbligi taħt it-trattat ta' ta' tal-Unjoni Ewropea. Allura l-intenzjoni fundata tajjeb ta' direttiva il-2014 ta' 42 hija tider bħala abużiva minn ċittadin Rumen il-hijacking tal-an ta' direttiva ġdida tal-Unjoni Ewropea permezz ta' e, e, xogħol superfiċjali u deliberata apposta ġifieri e, tesponi il-problemi li jeżistu. L-effett huwa kontra drittijiet tal-bniedem u iżid l-euro xettiċiżmu għal din raġuni ir-reazzjoni ta' għandha tkun fil wat u effettiva u tesponi l-verità li hemm. Id-deċiżjoni li intom ħatamlu llum għandu jkun viċin taċ ċittadin Ewropew abbużat. Illum ir-Rumanija permezz tal-ENAF e, e, tħalli lura ċittadini li ma jkollhomx lok għal e- e- rimedju effettiv, bħal per eżempju deċiżjoni kriminali numru 1207-A-2014 mill mill-qorti tal-appell ta' Bukarest fil-kas numru 3679-3-2005 fil-Romanija fil-2017 l-ola forum ta' ġustizja nazjonali il-qorti olja ta' kassazzjoni ġustizja miex tirrikonoxxi tal-bit ta' direttiva Ewropea 2014-42 biex tassa li kunem biex jaslu u jkollna e, eh, smiħ xira, standards ta' smiħ li kunu xirqa u eh, nikotaw mid deċiżjoni kriminali numru 199 tal-2017 mill-Qorti Olja ta' Kassazzjoni Ġustizzja fil-kas numru 403 1 2017 Nikwota il-Qorti eh, tiġudika bħala inammissibli u dal-appell eh, sar per artiklu 8 paragrafu 67 ta' direttiva 2014 2014 dawn il-bizzawġ biċitta provi sottomessi biex jappoġġjaw il-messaġġ preżenti għandhom konnessjoni legali dirett illi juri l-abbus li huwa dej id-deċiżjoni biex id-deċiżjoni e, hija ta' problema għal ċittadini għabbażi ta' dritta innoċenza, iċ-ċittadin rumen mhux qed kollu e, aċċess għal smieħ xieraq. Aħna nikkonsidraw għalissa pala liġittmu u bittabli forsu nkomplu il-proċedura ta' ksur billi niproċedu għal pass li jmiss. Allura l-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament qed jiġi mitlub illi d-dewmin tal-adozzjoni fil-leġislazzjoni rumena ta' direttiva 42 tal-2014 kollha kemmi li tmur kontra il-ksur il-kumiss għal dak li Eh, dak li toħroġ bih l-Komissjoni Ewropea. Aleksandru Marjan Janku, rappresentat minni Aleksandru Emiljan Janku. Grazzi ħafna. U issa nixtieq nagħti l kelma lil Sebastientina fi il kummissjoni għandek il-kelma se. Grazzi ħafna. Ċe. Lejla tajba, sinjuri, membri, membri prezenti nixtieq nirringrazzja l-petizzjonant għal każ li ġab qudiemna. Fil-fatt aħna qed nitkellmu fuq id-direttiva tal-konfiska ta' assi kriminali li ġiet adotta mill-Unjoni Ewropea fl-2014 u li għalja l-iskadenza ta' trasposizzjoni kien l-2016. Kif diversi stati membri ir-Rumanija batet qabel l-iskadenza ta' trasposizjoni id-dispożizzjonijiet li għandhom diġà fil-kodiċi eh, eh, kriminali fuq il-konfiska fl-Ulju 2016. U ma id iddikjaraw li notifika mis se tkun kompleta imma hemm dispożizzjonijiet legali oħra eh, li hemm bżonn li jsiru biex ikunu konformi mad direttiva. Wara innu qasta miżuri notifikat il-Komissjoni sa' Ottubru 2016, il-Komissjoni ħadet azzjoni u aħna batna e, eh, ittra uffiċjali l-Gvern Romen minħabba n nuqqas ta' komunikazzjoni ta' dispozizjoni li kien baqa, kas ta' ksur huwa miftuħ u pendenti minn Novembru 2016. Wara dan, aħna bqajna f'kuntatt mal-Gvern Romen biex naraw x'kienet timetable tagħhom biex jagħmlu trasposizzjoni sħiħa tad-direttiva. U aħna irċevejna l-informazzjoni illi fawissu il-Gvern Rumen bat abbozz ta' liġi lill-Parlament Rumen biex jiffinalizza l-proċedura. Dan huwa skont ta' dak li ġi spjegat li jinkludi wkoll konsultazzjoni pubblika. U li aħna nifhem li ma konniex iżjed aħbarijiet u li għadha pendenti minn naħa tal-Gvern Rumen. Dak li nafu aħna minn naħa tal-Kummissjoni ovvjament aħna qed naraw is-sitwazzjoni kif tiżvolġi u ovvjament nistennew li nirċievu notifika mill-Gvern Rumen kemm eżatt ma li dat test legali jiġi adottat biex hekk niverifikaw jekk it-test tal-liġi u biex qed jitrasponi bisħiħ 100% il-ħtiġijiet li hemm imniżla fid-Direttiva Ewropea. Dan, hu l-istat tal-affarijiet bħalissa kif huma eh, sur President. Grazzi ħafna. Grazzi. Nistgħu issa nagħti l kelma lill kollega tagħna sur panel. Grazzi ħafna tal-kelma dak wara dak li għad il-Komissjoni kolli li hemm informazzjoni pubblika li tajt li din liġi ġiet adottata f'Awwissu ta' dis-sena. u r-rappreżentant tal kummissjoni qal li din il-liġi għadha ma ġietx adottata fil-fatt din il-liġi iva ġiet adottata imma ftit iktar tard fawissu ta' dis-sena u l-pożizzjoni tal-gruppi huwa li aħna nżommu dil petizzjoni pendenti biex nagħmluha possibbli għall kummissjoni biex tara jekk it-trasposizzjoni saritx b'mod kif suppost. Imma biex aħna nkunu nistgħu nwettqu din l-eżaminazzjoni naħseb il-Kummissjoni għandha jkollha informazzjoni li hija valida. Imma jekk il-Kummissjoni qed tgħidilna illi marċiviex l-informazzjoni jiena naħseb għandna problema Allura, jekk joġobkom ikkonsidratu l-informazzjoni u joġobkom araw jekk jekk sarriċ trasposizjoni kif suppost fil-liġi eh, romena. Jiena nħossi li għanna nżommu din il-petizzjoni pendenti. Aħna nemnu l-saret trasposizjoni Sfortunatament dwar iż-żewġ petizzjonijiet l-oħra, u għassur jar li jieħu l-kelma għax jien rritu mhux imkien ieħor. Issa jew. Grazzi sur Breda. Tixtieq twieġeb għal dak li għadu fint qal? Iva, il-Komissjoni. Għabazi tal-litra uffiċjali li aħna rċivejna mill-Viċi President Timmermans, il-Ministru delegat tal fajt Ewropew irċieva li kienem sar id-deċiżjoni mill-Gvern Rumen biex jifinalizza l-abbozz u jitrasmettih għal-Parlament Rumen għad dibattitu u adozzjoni eventwali. Din l-informazzjoni li għanna, aħna marċivejna lebda informazzjoni wara din mill-gvern rumen u allura nikkonsidraw il liġi għadha pendenti u il-Parlament rumen jekk ikun hemm iżjed jekk ikun hemm iżjed eh, jekk hemm iżjed żviluppi l-Kummissjoni mhix marfa bihom biex inwieġeb il-Kummissjoni Ewropea għandha raġun sissa kifet mid-diskors tiegħi id-direttiva ġiet implementata parzjalment min-naħa tiegħi. Pereżempju kien hemm l-essik tal-kumpanija tiegħi ġew konfiskati diġà mingħajr m'għandi dritt niddefendi lil nnifsi kif tgħid id-direttiva fl-artiklu 8. Iva d-direttiva edha hemm fil imma parzjalment. U jiena naħseb illi pajjiż demokratiku bħal Rumanija li huwa membru tal-Unjoni Ewropea għandha timplementa direttiva kompletament u tagħti żewġ naħat l-opportunità biex tiddefendi l ġustizzja pereżempju, il-kumpaniji tiegħi qatt ma ġew msejħa quddiem il-qorti biex niddefendu ruħna imma sada taf f'daw l-aħħar xud l-assi tiegħi ġew konfiskati maqbuda billi ibbażaw ruhom fuq assunzjonijiet. Grazzi, signori, mela. Nissuġġerixi di l-soluzzjoni li ġejja. Huwa ċar il-Romanija għandha impenji u responsabiltajiet. U bħalissa aħna ma nafux sakemm ir-Romanja verament għamlet trasposizzjoni ta' din direttiva tal-Unjoni Ewropea. Allura naħseb illi għandna nappoġġjaw l-opinjoni li għandna inżommu din il-petizzjoni pendenti u nistennew għal informazzjoni friska. Nistgħu naħsbu naħdmu hekk? All right, grazzi.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 il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk u allura ħanat il-kelma lill-rappreżentanti li ħajtina taqsira tal-petizzjoni. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net jiena nixtieq nisħaq illi il-petizzjonant qed jirreferi għal professjoni ta' prokuradorja xaġa partikolari fi Spanja mhijiex eżattament is-sena ta' avukat, mhijiex preċiżament l-istess ħaġa. Eh, dana kien indikat anka fit-talba Eh, li sajt il-Komissjoni. Il-petizjonant jispiega illi hemm rekwiżit obbligatorju illi wieħed juża dan il-prokurador biex jitla il-qorti. U dawn il-persuni għandhom salarju fiss u dan imur kontra id-direttiva wieħed tnejn tlieta tal-2006. Nixtieq nisħaq illi din il-professjoni ta' prokurador teżisti fi Spanja biss u tkopri attivitajiet li għandhom xaqsmu ma' rappreżentazzjoni teknika tal-partijiet li jidru fil-qorti. Dawn huma attivitajiet li fi stati membri oħrajn jagħmluhom l-avukati. Minħal oħra għandhom ukoll attivitajiet ta' notifika u ta' infurzar illi fi stati membri oħrajn jagħmluhom il-bailiffs, il-wissiers, il-messaġġiera bil-Malti, jew inkella l-qorti direttament. Iġifiri, għanna namlu differenza bejn il-dmirijiet eh, tal-prokurador iġifiri li jiffirma dokumenti, per eżempju, fissem il-partijiet involuti, jressaqom d-dim il-qorti, u minnaħa l-oħra mbad dak li jagħmlu l-avukati, iġifiri li jagħtu pariri legali u assistenza l partijiet involuti. Dwar il-kwistjonijiet li qajjem il-petizzjonant, dawn huma illi il-rappresentazzjoni teknika hija xi ħaġa li taqa' speċifikament fidejn il-prokurador u dana jżomm eh, miżata fissa. U kien hemm numru tal-menti f'dan ir-rigward, imma il-Kummissjoni bdiet ukoll dialogu mal-awtoritajiet Spanjoli u bdiet proċedura ta' ksur. Fuq numru ta' ksur li imsemmina ka fil-petizzjoni. Il-Komissjoni bata titra f'Novembru tal-2016 l-Autorità Spanjoli wieġbu fi frar tal-2017 u palissa servis tal-Komissjoni għedin analizzaw din it-tweġiba. Peress li l-proċedura ta' ksur għada miftuħa, naħsbu li kun xira illi nistennew biex naraw xħaj joħroġ minn din il-proċedura ta' ksur qabel ma wieġbu il-petizzjoni. Grazzi. Peter Jar. Sí, yo creo que la Comisión ha dado la Iva, jena naħseb li l-Komissjoni ta' t-tweġiba taħħa, jekk il-Komissjoni tajt li nbdiet proċedura ta' ksur u li din tissemma fl-iskambju li kienem bejn u l-autoritajiet, naħseb iwa na nistennew biex naraw xħajoħroġ minn dan id-dialogu, xħajoħroġ mill proċedura ta' ksur u sadattant il-petizjoni tiżam miftuħa. Naraw nistennew. Iva, jina tal-istess ferma naħseb li inti eh, tkellimt sew. Tajab mela li ħanamlu huwa illi Se nalqu dan il-punt fuq l-aġenda. Aħna nappoġġaw dak il qalet il-Kummissjoni. Se nistennew illi il-gvern l-autoritajiet Spanjoli iwieġbu u sa tant il-petizzjoni ħatibqa' miftuħa. Grazzi ħafna, sinjuri. Nistgħu ngħaddu issa għal petizzjoni illi imiss. fil-fatt huma żewġ petizzjonijiet hemm il-petizzjoni wieħed ħamsa tnejn tlieta u l-petizzjoni ħamsa wieħed tnejn tal-2012. Il-petizzjonanti huma tnejn Ġermaniżi mumiex hawnhekk preżenti l llum u allura ser ngħaddi l-kelma l rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jagħtina l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq dawn il-petizzjonijiet. Jekk jogħġbok kiva grazzi ħafna sur President, dawn iż-żewġ petizzjonijiet huma dwar il-proċedura Ewropea għall-ilmenti żgħar u innuqqasijiet li hemm fl-implementazzjoni ta' din il-proċedura. hemm ċertu elementi li jixxibħu bejn dawn il-żewġ petizzjonijiet imma ħan indirizzhom waħda waħda. Ħanibda bl l petizzjoni wieħed 1523 barra 2014. Il-petizzjonanti għassur Wellbrook. Dana eh, nħarġitlu sentenza u rrit li dik is-sentenza tkun infurzata fi Spanja. Imma l-infurzar ma marx kif xtaqu, ma kellux effett. Skont ma nafu aħna, dana intalab minn qorti Spanjola illi kienet aċċettat li din is-sentenza tiġi infurzata fi Spanja, din il-qorti talbitu jindika eh, kontra li ma proprjetà għandha tiġi infurzata din is-sentenza. Sa fejn nafu aħna dik hija l-aħħar ħaġa li ġrat, x'ġara wara ma nafux. Jiena nixtieq nisħaq illi il-proċedura Ewropea tal-ilmenti żgħar bħal kull proċedura oħra tiggarantixxi illi tinħareġ sentenza imma mhuwiex garantit li dik is-sentenza tiġi infurzata. Issa il-regolament ikkopri il-proċedura ċivili kollha u anke l-element transkonfinali ta' din il-proċedura. Iġifieri il-mod kif sentenza illi tkun inħarġet fi stat membru tiġi introdotta fi stat membru ieħor. Imma skont id-dispożizzjonijiet tar regolament, l-infurzar tas sentenza nfusa jaqa taħt il-liġi nazzjonali tal-istat illi jrid jinfurza. Jiġifieri hemmhekk m'hemmx lokal kompetenza Ewropea, Nafu li f'dan il-kas l-autoritajiet Spanjoli irrikonoxxew ammettew illi jridu jinfurzawa u huma bdew nedew proċedura ta' nfurzar fuq livell nazzjonali. Jiddispjaċini li din il-proċedura ma nexxiex, imma sfortunatament aħna m'għandniex bażi legali illi tippermettilna nieħdu azzjoni qudiem l-awtoritajiet Spanjoli għaliex issa daw qed jitrattaw dis-sentenza bħalli kikun ħarġet minn qorti Spanjola. U il-petizjonant qed jitolbuh l-istess affarijiet li kieku jitolbu minn ċittadin Spanjol, kieku kien Spanjol. Naturalment, dal-element transkonfinali kompli komplika l-affarijiet, imma mhijiex problema bil-proċedura tal-elementi żgħar infusa. u element li għandu x'jaqsam l-infurza transkonfinali ta' sentenza. U x'inhu l-istrument li jkun involut jew inkella forsi ma jkunx hemm strument involut. Allura għabbażi tal-informazzjoni li għanna, aħna ma nistawx nikkonkludu li kien hemm xi ksur tal-proċedura Ewropea tal-ilmenti żgħar min-naħa tal-awtoritajiet Spanjoli. Il-petizzjoni l-oħra hija differenti. Dwar din it-tieni petizzjoni safejna fuq aħna ma nħarġitx sentenza. Il-negozjant Ġermaniż jagħmel kummerċ madwar l-Ewropa U dana qed igerger illi hemm eh, problema bl-applikazzjoni fil-prattika tal-proċedura Ewropea tal-ilmenti żgħar. Sfortunatament huwa ma ressaq l-ebda dokumenti biex jisaxħax eh, dak li qed jilmenta dwaru u aħna Mhux qed nifmu sawa sawa xinu għal ilment nafu illi hemm diffikultajiet fl-Istati membri biex implementaw il-proċedura Ewropea tal-ilmenti żgħar u biex nirranġaw dan aħna qed nieħdu ċertu azzjonijiet uħriġna anke manwali prattiċi pereżempju, imma qatt ma smajna li kien hemm każijiet fejn il-qorti tpoġġi dubju fuq l-identità ta' min qed jiftaħ il-każ tal-akkużati vaġeli kien hemm imma ta' min qed jiftaħ il-każ qatt ma smajna biha din u għalhekk aħna saqsejna x'talbet il-qorti mill-petizzjonant. Sfortunatament imma il-petizzjonant wieġeb f'Ottubru ta' din is-sena u peress li kien għadda il-perjodu validu għalinna li m'għandux dokumenti xjuri il-menta u koll li jemxi kwistjoniet preċodurali, anka fi stati membri oħrajn, fi Franza, fi Finlandja, per eżempju, imma l-darboħra minajr ma provdinna xejn lebda prova jew inkella lebda stqarrija ċara biex jissustanzja daqxejn l-ilment tijaw. Aħna ħadna l-impressjoni illi fil-verità l-intenzjoni tal petizzjonant wek kienet sempliċement biex jiġbdina l-attenzjoni għal dawn il-kwistjonijiet prattiċi u biex aħna nieħdu azzjoni dwarhom u aħna fuq livell ġenerali, orizzontali ovvjament. Iva, għanna rida kollha illi nindirizzaw dawn il nuqqasijiet imma mm, fil-verità l għom mandu lebda motif ulterjuri naħsbu aħna. U jitkellem ukoll fuq il-mod kif eh, proċedura li hemm għal pagamenti, proċedura Ewropea biex wieħed jilkupra il-self li kunta u dik il-proċedura hija bbażata fil-fatt fuq il-modell Ġermaniż tal-pagamenti. Dwar hemm informazzjoni fuq il-EU eh, for Justice Portal fuq il-website tagħna u hemm eh, il-formoli kollha, l formoli li wieħed irid jimla, jitraduċi, jibgħat il-qorti, eċċetera, imma hemm ukoll gwida dwar il-proċedura. Waħna b'dak il-mod qed nippruvaw nindirizzaw in-nuqqasijiet prattiċi li hemm fl-applikazzjoni tal-proċedura. Nixtieq inżid ukoll li speċjalment dwar ir-regolament tal-proċedura tal-mentizar, dak ir-regolament ġi rivedut u r-reviżjoni diġà daħlet fis-seħħ, U meta aħna konna qegħdin naħdmu fuq il-reviżjoni indunajna illi l-affarijiet qed jipproċedu sew fl-Istati Membri, is-sentenzi qed ikunu forzati ġifieri m'hemmx inqasijiet kbar. Allura, dak li nista' ngħid għall-istess sur President jekk hawn xi mistoqsijiet, ikun pjaċir tiegħi inweġibhom grazzi. Kisem sejpem. Ah, grazzi ħafna. sur Biland. Iva, grazzi ħafna. Il-Komissjoni għamlet starriċ u eh, emmek fiħ tkellem fuq il- nuqqasijat li jem ċertu eh, il-proċedura mux kullħat t ma sew, ħafna space involuti u anka il-dewmin li ġib maħħa din il-proċedura qed nirreferi b'mod partikolari għal każ tal-petizzjonant Velbrok. Din il-każ inħarġet sentenza e, fl-2012, ħames snin ilu. U s-sur Velbrok fl-2012 kiteb lil Orti fi Spanja Umbad. wara kien hemm problemi eh, bl-ammonti li talabu li marċevix. il-flus eh, li ma ġewx reġistrati sew u minn dera il-petizzjonant ma milx ta' kollu li kellu jagħmel biex il-proċedura timxi sew. Jiġifieri jiena nifhem x'qalet il kummissjoni imma e, mhux qed nifhem eżattament kif xi ħadd illi jixtieq illi s-sentenza tkun infurzata fi Spanja għalfejn dak għandu jgħaddi mill-istess ħaġa li għadda l-petizzjonant. Nixtieq inkun naf iżjed dwar dan il-fatt. Nixtieq inkun naf eh, kemm qed jiksbu suċċess ċittadini Spanjoli meta jużaw il proċedura tal-ilment iżgħar u kif dan is-suċċess jitqabbel ma is-suċċess li jiksbu ċittadini ta' stati membri oħrajn jekk hemm xi diskrepanza kbira mela forsi hemm xi ntejbu. Dina mhix sempliċement kwistjoni ta' lingwa, il-petizzjonant qed jajt illi qed eh, jipprova nkat qed jikteb lill awtoritajiet differenti u dan qed jisweħ il-flus naturalment u qed jasal imkien. Ma' l lebda tweġiba ċara. U, fil-fatt eh, rikorran kant ċentru tal-konsumaturi f'Kejl, mhux fi Spanja dan ġifiri. U allura ma nafx forsi ħafna nies jifirħu bil-proċedura tal-menti żgħar, ma bat meta jiġu biex jiżawha ma taħdimx sew, kull ma hi ħela ta' ħin u ta' flus u allura mhux sew dinha titranġa x'hekk. F'dak il-każ e, jiena ngħid mela aħjar ma nwedu xejn lill-konsumaturi jekk e, dak li qed inwedu ma jistax jiġi nfurzat. Ovvjament ma jrid ikun hemm l-ebda diskriminazzjoni kontra ċ ċittadini tal-istess pajjiż, imma jekk hemm regolament l-istati membri jridu jistinkaw biex jirrispettawh. U jekk għandek ċittadini li xtiq jirrikorja dak il-regolament, għandu jkollu dritt li jagħmel hekk. Jekk hemm il mezz ġustifikat, il-ċittadin għandu dritt jistenna li l-proċedura timxi kif suppost. Allura naħseb li għandhom jisiru eh, ftit iżjed studji għandna ninvestigaw ftit aħjar l-affarijiet u naraw eh, daqsxejn jekk hemm stat membru li mhux qed jimxi kif suppost, l-affarijiet iridu jitjiebu. Grazzi ħafna lis sur Viland. Issa, nixtieq insaqsi din mistoqsija mela. sta jsir? Tista' tipproponi xi ħaġa? Tom analizzajtu s-sitwazzjoni, na naqbel ma l-analiżi li għamilt inti. Imma Jina smajtu kol dak il-għali Sujkowski u u għali li hemm problemi imma l-Kommissjoni mhijiex kompetenti. Sewwet ngħid il-Kommissjoni m'għandhiex kompetenza din hija xi ħaġa li jridu jieħdu ħsieb l-awtoritajiet Spanjoli u jekk dan huwa l-każ, il-Parlament Ewropew jista' jagħmel? Is-sur Jar, Iva Gazzi, Iva, nimmaġina li trid isir ġustizzja. Nistgħu ngħidu iva li tieħdu nota tal-fatti, ma skużawna ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha, nistgħu ngħidu li l-proċedura fi Spanja hija differenti u ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma le mhux sew jien naħseb illi għandna nagħmlu għalmenu xi ħaġa żgħira li inqas nistgħu nagħmlu huwa li nikdbu ittra li fija ngħidu li maħniex kuntenti bis-sitwazzjoni u li nitolbu spjegazzjoni. Qed nitkellmu hekk fuq il-proċedura tal-ilmenti żgħar wara kollox biex qed nitkellmu fuq miljuni, qed nitkellmu fuq ammonti żgħar. Dawn huma ikunu każijiet eh, żgħar, ikunu każijiet li jinfetħu il-ġittadini normali bħali bħalek li jkunu qed ifittxu daqsxejn ta' ħarsin. Allura, Forsi legalment il-proċedura tiġi applikata sew, imma mhux qed wassal għal suċċess, ma nistaw sempliċement ngħidu mela ġita każina nħu paċenzja. Ma nistgħux ngħidu hekk, is surveillance għal sew. Eh, kultant eh, jinkiseb eh, suċċess imma ftit. Ma nistgħux ngħidu illi dak huwa biżżejjed. Naħseb li għandna nitolbu l-awtoritajiet Spanjoli biex jispjegawna x'ġara eżattament għaliex ma jistgħux jagħmlu iżjed jekk humiex sodisfatti bis-sitwazzjoni. Naħseb illi ma jistax ikun sempliċement każ illi tant jgħaddi żmien il petizzjonanti jaqta' qalbu u ma jagħmel xejn. Ma nistgħux ngħidu sempliċement li l-affarijiet marru sew, naturalment jekk tkun kontradizzjoni, u allura naħseb li għandna nagħmlu għalli nħallu l-petizzjoni miftuħa niktbu ittra lill awtoritajiet Spanjoli biex nitolbhom spjegazzjoni. Forsi daka ikun tajnuna. Tajjeb, grazzi ħafna, Peter. Mela. Il-proposta tiegħek kienet ċara jiena nappoġġa mela li ħanamlu. Huwa illi se nibatu ittra lill-Ministru tal-Ġustizzja Spanjol se nindikawlu li għandir il-problema fil-sistema Spanjola u se nitolbuh illi din il-kwistjoni tissolva skont il-liġi Spanjola. Nistgħu anke nikdbu ittra lis sinjura Jurova u nixtuna l-attenzjoni. Dina fikri ieħor ġifieri qed nitkellmu fuq sentenza li nħarġet minn stat membru A li mhux qed tkun rikonoxxuta minn stat membru B. U dik hija xi ħaġa li nistgħu nitolbu lill kummissjoni tindirizza hemm dan il- nuqqas eh, legali li stajġi indirizzat. Ġifiri il-petizzjoni 1523 ta' Sur Velbrook ser tinżam miftuħa ma' l-petizzjoni l-oħra ser tinala. Grazzi ħafna. Issa naddu l-petizzjoni li nies. is-Sur Iva. Ta' kelli ridna aħna ridna li fil-qasam kommerċjali ikun hemm kummerċ transkonfinali. Ah, jekk inti tmur fuq gżira Taljana u tixtri tazza illi suppost tista' taħsilha fid-dishwasher u jekk imbagħad jiena mmur lura d-dar u ninduna illi dik it-tazza ma nistax taħsilha fid-dishwasher, il-konsumatur x'irid jagħmel irid imur jilmenta lura l-Italja l-rappresentant tal kummissjoni li qed inkellem bħalissa. X'namel irid nerġa' lura l-Italja jew l-Greċja fejn inkun xtrajta u nilment hemmhekk? imma jekk jiena nixtrija fuq l-internet. Xieġri f'dak il-każ imbagħad. Ma nafx jiena ftik il-petizzjoni minix involut, ma nafx jekk nagħmlu sew nagħlquha jew le, imma nixtieq li l-Kummissjoni tkun tista' tweġibni jekk inhu possibbli. Naħseb illi ħaqni xi tip ta' risposta mingħand il-Kummissjoni. Il-proposta tiegħi hija illi il- jekk ikun hemm pereżempju jekk ikun hemm eh, problemi bejn il-Ġermanja, l-Latvija, kien hemm ħames eżempji ta' dan it-tip. Aħna nistgħu ngħidu iva, jiena il-Kummissjoni għandha tgħin l-individwu eh, juża l-proċedura tal żgħar il-Kummissjoni trid tindirizza aħjar u tipprova tifhem il-problema. Yes, thank you, Mr. Chairman. I think that's the idea in it. Iva, grazzi ħafna. Fil-fatt, l-ideja nfusa tistema sew ħafna, imma l-unika problema hija illi wisq nibsa illi kwalunkwe stat membru fejn aħna nippruvaw nagħmlu din l-azzjoni ser saqsina intom fuq li ma bażi legali qed tagħmluh dan. Għana manna lebda dritti li nintervjenu fil-każijiet individwali, lebda dritti li eh, nipruvaw nindaħlu fil-indipendenza tas sistema ġudizzjarja. Jena nista' nifhem illi tħassib huwa dwar il-konsumaturi, imma nitlobkom tiftakru illi il-liġi proċedurali għalkemm tappoġġa ħafna lill-konsumaturi, speċjalment billi toħloq regoli favorevoli fuq il-ġurisdizzjoni, Għadan kollu ma dikija neutrali. Ma xaqleb lejn ħadd hija neutrali. Is-Sur Velbrook mitera huwa konsumatur. Imma il-petizzjoni l-oħra hija dwar il-negozjant. Ġifieri il-proċedura hija neutrali. U ma tistax tkun suġġetta għal eh, l-aspetta politika tista' tkun strument utli għal konsumaturi jena ma nafx eżatt kien l-rwol ta' ċentru għal konsumaturi kejl illi jena mitħla tiegħu u nafan kan nies li jaħdmu hemmhekk. Imma għal darba ħra fil-każ ta' Sur Velbrook nerġa' ntemmi illi manna l-ebda prova tali kien hemm xi ħaġa li marret żmerġ fil-proċedura tal-ilmenti żgħar. Dak li mar żmerġ mitera kien l-infurzar u ta' japplika l-kull stat membru mod inti tikseb sentenza minn qorti u mod dik is-sentenza tkun infurzata. Skużawni jekk ħanerġa' noqgħod nirrepeti. Ovvjament, f'kull transazzjoni transkonfinali għandek komplikazzjoni oħra wkoll għandek pereżempju l-ostaklu lingwistiku. Jekk orti Ġermaniża titlob li Sur Velbruk jagħmel xi ħaġa, aktarx biex jkollu l-ebda problema għaliex ser jifhem minnu fiħ, jew inkella se jkollu xi ħadd li jagħtih pariru jispjegalu x'qed titolbu l-qorti. Imma jekk hija l-qorti Spanjola li ħadd titolbu xi ħaġa, aktarx li daħal fit-taxxi traduzzjoni awtomatizzata u jitlef it-tifsira reali tal-lingwa oriġinali li tkun inħarġet fija sentenza. Ġifri hemm dawn id-diffikultajiet prattiċi wkoll. U aħna nixtiequ illi l-infurzar ikun jirrifletti l-istat tal-liġi hekk kif ikun rifless f'każ ta' sentenzi Ewropej. Meta xi ħadd jingħata premju jew kumpens, irid ikun u li jirċevih. Ġifiri hemm differenza bejn każijiet domestiċi u dawk transkonfinali. Is-sentenza tas Sur Velbrook kienet rikonoxxuta aħna għandna prova illi l-Qorti Spanjola qalet iva ħan ħaninfurzawa. Imma mbagħad nafu wkoll li l-Qorti Spanjola għaltinna illi hija saqsiet Sur Velbrook kontra liema proprjetà għandha tinforza dik il-sentenza. Anke meta jkollok infurzar ex officio, sfortunatament hija responsabilità tal ehm, ta' min ikun fetaħ il-kawża illi jara illi eh, l forza ikun possibbli. Anke jekk xi ħadd ikollu inkwiet legali, skont id-direttiva dwar l-assistenza legali jista' xorta waħda jikseb għajnuna legali anke jekk ma jkunx jgħat f'pajjiżu. Is-Sur Wellbrook jista jikseb assistenza legali minant avukat Spanjol biex jassigura illi dak dik is-sentenza tiġi infurzata. Naturalment jekk is-sentenza tista' tkun infurzata għaliex jista' jagħti il-każ illi in-negozjant illi kontriħti tiġi infurzata s-sentenza ikun fallut u ma jkollux proprjetà fismu u dik hija r-realtà. U b'xi mod iridu naffaċċawha. Aħna qegħdin analizzaw id-dettalji tal-każ u qed nindunaw li hemm ċertu kwistjonijiet orizzontali intom tafu sew illi teżisti il-Justice Scoreboard. Hija huwa tentattiv nittama ħajkun ta' suċċess, tentattiv tal kummissjoni biex tanalizza l-attività prattika tal-istituzzjonijiet legali fl-Istati membri. Ma nistawx namlu wisq imma Min tal-inqas nistaw nitolbu li l-istati membri na data dik id-data li komparawa u noħorġuha f'rapporti annwali. Sa fejna fjina, is-sena l-oħra kienet eh, l-ewwel sena meta il-proċeduri ta' ksur ġew inklużi f'dan l-eżerċizzju tal-scoreboard. Nittama illi dan kollu ser eh, jixpruna lil l-istati membri biex jassiguraw li s tal-ġustizja tagħhom huma effiċenti. Grazzi.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 jekk ikunx hemm abbozzar tal-leġislazzjoni fuq dan ukoll. Issa, jekk fim tajjeb issa, il-petizzjoni ma taċ l-informazzjoni kif suppost biex tiġi indirizzata. Jiġifieri se l din il-petizzjoni. Din hija petizzjoni numru 2022 512 il-petizzjoni ma komunikax l-informazzjoni li kien hemm bżonn biex tħalli li l-Kummissjoni tindirizzat, anzi l-Kumitat tindirizza. Allora l-petizzjoni tala, grazzi. Mela, jien għandi kuxjenza safja fuq dan għaliex aħna qegħdin ngħidu l petizzjonant għalfej għalaqnilu il-petizzjoni. Jiġifieri jekk għandu informazzjoni jista' jisottometti petizzjoni ġdida e, fi żmien futur. Aħna qegħdin ngħidu li qed nagħlqu l-petizzjoni għaliex il-petizzjonant ma baċ eh, l-informazzjoni neċessarja. Grazzi. Iva, ekku. U barra minn hekk Jekk tiġi sottomessa informazzjoni ġdida, allura nistgħu mbagħad nimlew formola ġdida u jista' jkun hemm petizzjoni oħra ġdida li nistgħu nindirizzaw aktar tard. Issa niġu għal petizzjoni Taljana. Din hija petizzjoni li għandha x'taqsam ma' ristoranti tad dar bħala forma taljana ta' ekonomija kollaborattiva. Petizzjoni 1125 barra 2016. Il-petizzjonant huwa Gian Battista Schivoletto nittama li jett ismu tajjeb fidejk skur, sur Schivoletto. Għandek ħames minuti. Grazzi. Sur President u membri tal-Komitat, jiena jisimni Battista Scivoletto u dil-petizzjoni eh, bdiet minn grupp ta' eh, li l-lum jedin mal erba telef ruħ ta' negozji ta' ristoranti mad-dar. Din hija parti minn tkabbir ekonomiku u dan ifisser li niftħu l-dar ta' dak li jkun eh, nippreżentawlhom platti ta' ikel li huma eh, parti mill-kultura tradizzjoni tal-post u naqsmu magħhom it-tradizzjonijiet tal-post gastronomika taljani li tgħaddi minn ġenituri għall-uliet li hu diffiċli wieħed jagħmel l-esperjenza b'restorant komuni. Attività ta' dat tip bħala attivitajiet oħra li jaqdu flimkien in-nies u l-kulturi hija eh, eh, hija ġejja minn espressjoni libera u regolamentazzjoni qed e, ikun hemm regolamenti li jfixkluhom daw fl-Italja malli l-ewwel bdiew bdiet din il-filosofija ta' daw ir-ristoranti mill-Ministeru ta' Zvilupp Ekonomiku ħareġ parir e, minn dawk in-nies li għandhom restorants klassi, ir-restorants klassiċi li marufin sew bihom u dawnu dan għamilha possibbli li hija illi ma taqbilx ma dan it-tip ta' negozju ta' ristorant mad-dar. Bil-kampanja tal-medja e, bil-witch hunt li għamlu imblukkaw e, dan il-fenomenu u imblukkaw il-ftuħ ta' daw il-ristoranti. U qed jissenaw li tiġi prezentata liġi għal dan il lan Il-proposta ta' daw il-tip ta' ristoranti biex jiġu skoraġuti li jinfetħu di tmur kontra l-ekonomija kollaborativa u dan ġie konfermat ukoll minn awtorità kompetenti. Jider li dawn ir-ristoranti speċjali, ristoranti mad-dar, qed jiġu eh, miżmuma milli jkomplu jinfetħu u qed tkun hemm il-liġi li tiġi kontra tagħhom. Nittamaw illi naslu għal reviżjoni tal-parir tal-Ministeru ta' Zvilup Ekonomiku li fil-fatt imblokka din l-attività ta' negozju li hija promettenti. Fl-aħħar, bħal negozjant Eh, Ewropew jiena nħossni bidija marbutin u minix kapaċi li nwetta attività ta' negozju kif nixtieq. U il-proġetti tagħna fil-fatt f'dan id-dawl jistgħu jitfixklu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um... Grazzi ħafna, President. Grazzi għall spiega illi tajtna u fil-fatt it-tissir id-dar huwa attività hija attività li qed tiġbed l-interess tal-konsumatur. Huwa servizz minn ħafna li qed jiġi offrut minn pjattaformi minn nies mhux professjonali aħna sejħulhom Eh, peers kif qal il-petizzjonant aħna ħriġna petizzjoni fuq l-ekonomija kollaborattiva f'Ġunju tal-2016 u enfanizzajna il-differenza li hemm bejn servizzi minn nies professjonali u minn dawk eh, illi jiġu provduti minn nies mhux professjonali. Grazzi ħafna l-sinjuri li għajem din il-kwistjoni u vera grati U wara l-informazzjoni li rċivejna mill-petizzjonant, aħna minna kontat ma l-autoritajiet eh, taljani fuq il-liġi Abbott u dan wassal biex eh, l-autoritajiet taljani notifikaw leġislazzjoni l-Kommissjoni u eh, kien hemm bidliet fuq il-liġi abbozzata. Aħna konxi wkoll illi l-Awtorità ta' Kompetizzjoni Italjana ħarġet opinjoni fuq l-abbozz aktar minn din is-sena u qalet illi din temmen li hija kontrarja tal-liġi Ewropea billi timponi restrizzjonijiet mhux ġustifikati. Ġifieri aħna se nkomplu dawn l-iskambji mal-awtoritajiet Taljani hija liġi abbozz hija proċess għaddej u allura kulħadd jista' jinstema anki il-Kummissjoni qed tagħmel dan. Issa jekk fl-aħħar mill-aħħar l-Italja tiddeċidi illi tadotta liġi, allura bħala gwardjani ta' ta' trattati dejjem ħanevalwaw dak li se jiġri u nieħdu eh, l-azzjoni xierqa. Eh, l-isforzi tagħna sakemm biex adottata hi illi nassiguraw illi jekk din tiġi adottata se tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni. Ġifir bħalissa emmek edin u għal darbohra jiena nishtiq nirringrazzjakom tal-li ġbittunna l-attenzjoni fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jiena nishtiq najt illi inħossu illi din it-tip ta' attività hija importanti ħafna u ma naċċettawx fenomenu fl-Italja li jimponi sistema ta' dan it-tip, Sur Kirjo. Dan huwa suġġett importanti ħafna dwar ristor, illi tant għandhom xaqsu l settur tagħna tal-ekonomija x'dak li jiswa eh, għal restorant eh, ma' ristoranti oħra japplika l-Uber ma' dawk li għandhom it-taxis dawk li jikru eh, jikru l-nies il-post ta' residenza tagħhom. Hemm dinja sitwazzjoni li minnaħa waħda hija sintomu ta' ekonomija li qed tinbidel u tista' timxi f'direzzjoni li toffri lil konsumatur servizz bi prezzijiet iktar konvenjenti. Ma ninsewx illi jista' jkun hemm ir-riskju li ċerti professjonijiet tar resturatur pereżempju hija professjoni u daw jistgħu jkunu friskju. Meta nitkellmu fuq tmexxija ta' restaurants, qed nitkellmu fuq eh, standards ta' ta' iġene li huma ta' ċertu kalibru biex bekk ikonna garanzija li jekk persumatur, konsumatur imur ġodar ta' xi ħadd biex jiekol, irrid ikun hemm f'dik id-dar e, ċertu standard ta' iġena biex irrispetta il-livell ta' saħħa ta' dak il-konsumatur. Hemm ukoll e, standards ta' taxxa għax illum it-taxxa Italjana għal ristoratur hija eżerċizzju pubbliku. Għandek mal-57 e, e, jew sa 60% nirrepeti. Persuna li taħdem siċċura għall istatu il-bqija għal-familja li hija ħaġa għolja ħafna u ħajkollok konkurrenza li mhix lejali f'dal każ. Għallu ekku vera li restorant huwa xi ħaġa affaxxinanti kif jiena nistenna eh, jista' jkun ukoll servizz li eh, taħtieġa min-naħa l-oħra rridu nkunu attenti ħafna bid-dera ta' daw ir-ristoranti għax dan huwa professjonijiet li wieħed irid jieħu ssieb l-Italja grazzi għal koki tagħhom u r-restaurants tagħ eh, fl-Italja eh, għandna jisemu li huma differenti mill-koki li nsibu eh, fid-djar domestiċi. Imma huma l-koki professjonisti li jagħmlu isem għall-Italja. Ma ninsewx li min għamel il- il-professjoni tiegħu eh, għal-ġenerazzjoni sħiħa jrid jiġi protett. Grazzi l-kellim li jmiss. Kollege, gesagt hat, ist alles U jiena nżid ma dak li qal il-kollega, veru dak li qal imma importanti ħafna li jkollna xi tip ta' garanziji tal-Unjoni dwar dan biex din l-industrija ssir professjonali. Iġifi l-petizjonanti femu illi memx leġislazzjoni rilevanti fuq dan, imma forsi imxejna maġġel wis. Għanna noħolqu ċertezza legali illi komoda iż-żewġ naħat Iġifiri iġtiq i-prepara li kelta l-offsinari, dan ma jkunx ikkastigat ma ridux eh, eh, ninkwetaw il-restaurants professjonali aħna. Għanna bżon xi ċertezza legali fl-Italja u nejdu xmux permess mingħajr ma nagħtu ideat soffokanti. Jiġifieri servizzi pereżempju għant il-ħbieb, kif inti t-definixi it-tibs, għanna bżon xi tip ta' leġislazzjoni hawnhekk. Għanna nikkoreġu l-affarijiet kif suppost. Għandu raġun li l-petizjonant qed jirrabja li m'hemmx regolament, imma fil-verità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 għaddeja sew fil-proċess leġislattiv. Il-Kummissjoni hija f'kuntatt mal-awtoritajiet Taljani u aħna nappoġġjaw din il-komunikazzjoni u rridu nistennew il-konklużjonijiet mela din il-pozizjoni tibqa' miftuħa u nerġgħu nindirizzawha ftit xhur oħra meta jkollkom informazzjoni ġdida mill-Italja. Taqblu ma' dil ħaġa Iva, grazzi ħafna. U se ngħaddu għall-aħħar suġġett li hija petizzjoni Taljana oħra dwar taxxa diskriminatorja fl-industrija tat truffles fl-Italja u d distorsjonijiet li hemm fis-swieq. Sur Carbone huwa l petizzjonant u għandu l-kelma għal ħames minuti. Presidente, e... grazzi, President, grazzi lilkom ilkoll membri tal-Kumitat diġà tkellimna fuq ta' is-suġġett. Ix-xogħol tal-Kummissjoni kien verament utli qed nitkellmu fuq e, it-trattament tal-materja tartufa li huwa normattiv u fiskali fil-Italja u pajjiżi oħra. L-Italja huwa l-uniku pajjiż illi għandna e, tartuf abjad li huwa li għandu preżenza kbira mhux bħal l li qed f'pajjiżi oħra dan mhux kultivat u allura ma' snin kien hemm nuqqas ta' fejim illi mhuwiex fil-fatt prodott agrikolu. Dan it-tartuf isir fejn hemm eh, fejn produzzjoni attenta ħafna u speċjalizzata ħafna. Dan l-ekwifokus ifisser illi bħala tassazzjoni qed jiġi penalizzat ferm ola minn kull prodott agrikolu ieħor illa għaliex mhux qed jiġi rikonoxxut bħala prodott agrikolu il-Liġi Ewropea u l-Parlament Ewropea b'mod adekwat daħħal e, trattament tal-VAT u ningrazzakom ta' xoltakom imma baqgħet din il problema illi da mhux inkwadrat bħala prodott agrikolu. Il-fatt li mhuwiex konsidrat hekk qed jagħmel qed jikkawża ħafna ħsara l-ewwel ħaġa il-għaliex xetiġi penalizzat f'dak li għandu x'aqsam ma' taxxa. Allura l-prodott qed ikun Eh, eh, tana mhux qed ikun kompetitiv ħdej pat pajjiżi oħra. It-tieni jkun diffiċli ninkwadraw eh, l-għajnuna kollha fil-dinja tal-agrikoltura li l-Unjoni Ewropea għandha. Ila għaliex dan it-tatu fuq mhux qed jidħol bħala bħala prodott agrikolu. Allura wieħed ma jistax jifhem sew kif ħajjiġi finanzjat fid-dinja tal-agrikoltura jew kwistjoni ta' finanzjat finanzjament illi, illi ikopri eh, affarijiet oħra. Il-riżultat huwa il-produzzjoni qiegħda titbaxxa bħala prodott spontanju deforestazzjoni għaddejja billi eh, l-li jiġu abbandonati prodott e, problemi oħra il għaliex kull bosk li jiġi abbandonat e, e, wieħed jitla fil-prodott il-prodott il tal-preġu tiegħu bħal tartuf it-tartuf abjad kif ukoll innuqqas ta' ilma li segwi. Dan huwa prodott eċċellenti li nesportaħ mad-dinja kollha dan għandu jiġi akkonsidrat assolutament bħala prodott agrikolu. Nixtiequ li din petizzjoni tibqa' pendenti u li l-Parlament Ewropew Taljan, il-Parlament Taljan iddaħħal dan il-prodott fil-lista ta' prodotti agrikoli. Dan jista' jmiss il-kwistjoni fiskali kif koll agrikola aħna nemnu li importanti ħafna li dan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 Mill-perspettiva ta' klassifikazzjoni ta' kull tip ta' tartufi fin nomenklatura kombinata, aħna analizzajna il-klassifikazzjoni ta' tartufi u wasanna għal konklużjoni illi kemm il-perspettiva ta' annes wieħed ta' trattat illi eh, ikopri e, il-prodotti agrikoli u eh, mill-regolament ta' single CMO tal-2013 jekk aħna nieħdu eh, sistema armonizzata fuq livell dinji bħala referenza fejn it-tartufi ta' kull tip ta' trattament ikunu koperti f'żewġ kapitli differenti bażikament Ek niġu għal konklużjoni illi dawn iż-żewġ kapitli mill-perspettiva ta' trattatu mill-regolament tagħna 1308-2013 eh, huma koperti. U fin-nota tagħna fejn aħna analizzajna fid-dettall il-nomenklatura li referi li tirreferi għal dawn it-tipi ta' tartufi dejjem ikunu koperti fil-kapitli differenti, ġifiri per eżempju biex natu eżempju wieħed, hemm kapitlu fuq il-ħaxix li jittekel u l-erjuq li jitteklu u anki l-preparamenti tal-ħxejjex, eh, frott, lews u partijiet tal-pjanti, ġifiri dan kollu qed jiġi referut mill-PAK, mill-Politika Agrikola Komuni. Jiġifieri qegħdin naraw illi l-kategorija ta' tartufi friski jew inkella trattati b'xi mod ieħor huma koperti bil-leġiżlazzjoni tagħna. dik il-konklużjoni li aħna ħriġna mill-perspettiva tan-nomenklatura. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. xi ħadd li jixtieq iwieġeb. Sirsilja, Iva, fidejk? Jina nixtieq nirringrazzja l-rappresentant tal-Kummissjoni billi ngħid kif il-petizzjonant fakkar qabel aħna fuq il petizzjoni diġà ġbidna riżultat kbir għaliex il-VAT fuq it-tartuf fl-Italja huwa ta' 2% u llum 10% u dan Qabel kienu 20% u issa niżel 10%. U il-gvern Taljan segwa dan il-pilot u mbagħad il-VAT l-Italja jaħjar minn pajjiżi Ewropej oħra. Aħna wasalna l ċertu riżultat innaħal vin-nofs liħor rridu ngħidu li tartu firrid jibqa'. Jekk jiena fim sewa l-kliem tar rappreżentanti tal-Kummissjoni jekk in-normativa kollha Ewropea tgħidilna li t-tartuf huwa prodott agrikolu, jiena ma nemminx li l-Italja għandu jkun definit bil-liġi bħala bħala e, prodott spontanju u jsir proprjetà ta' min isibu. Waqt li kategoriji oħra ta', ta e, fungus bħal mushrooms pereżempju, daw jiġu e, bħala prodotti agrikoli spontanji li mhux bil-fors tikkultivhom. U dan huwa prodott, hemm differenza bejn prodott agrikolu kultivat u wieħed u mhux kultivat jiġifieri m'għandux padrun, m'għandux sit. Kulħadd kul, kul jista' jmur fil-foresti waqt il-proprjetarju ta' prodott eh, kultivat li ma tistax mur taqbad tmur tieħu ċertu frott minnant bidwi li għandu il-propieta. Issa, jekk din hija normativa fuq livell Ewropej, Ewropea, pal VAT din il, il dan il-komitat għandu jikteb l-autoritajiet taljani jinformom din l-anomalija u jinformom biex jekk jista' jkun malajr ikun hemm uniformità ta' trattament Ewropew ta' dal-prodott fl-Italja. Grazie ħafna. Sur Kinaski jixtieq jitkellem. u se jirrappreżenta l-entità tiegħu. Grazzi ħafna. Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew. Jiena koprejt l-ilmenti illi il-Kummissjoni rċivit dak iż ġifiri ġifieri aħna għamilna proġett pilotika f'dejna dialogu mal-Italja u fil-fatt ksibna bidliet kbar fil-leġislazzjoni, anki fil-VAT. Issa, jekk it-truffles, it-tartufi u miex prodotti agrikoli jew le, rridu <coughs> naraw imma it-tartufi huma prodotti agrikoli u f'termi ta' tassazzjoni rridu naraw daqsxejn qed nifhmu eżatt lan eh, illi l awtoritajiet Italjani jirrikonoxxu l-status eh, ta' tartufi u biex ikun hemm aġġustament tat tassazzjoni b'mod partikolari anki fil-qasam tal-VAT. Il-VAT issa hija ta' 10 fil-mija u lan u illi il-VAT titnaqqas għal 4 fil-mija jew inkella 5%. Għallanijiet eh, tad direttiva tal-VAT, l-Istati membri huma awtorizzati li jagħmlu żewġ rati ridotti tal-VAT u għandhom l-għażla illi iżommu rata illi tkun meqjusa bħala Super Reduced Rate of VAT. la darba din kienet eżistenti fl-ewwel ta' jannar tal-1991. L-Italja dan super reduced rate huwa ta' 4%. U allura forsi hawnhekk għandna nuqqas ta' ftehim għax il-fatti li prodott huwa definit bħala agrikolu jew le m'għandux influenza fuq ir-rata ta' vet illi għandha tiġi applikata meta inti tħares lejn leġislazzjoni Taljana b'mod partikolari tara numru ta' prodotti agrikoli li huma sottomessi għal 10% VAT, jiġifieri mhix il-każ illi l-Italja mhux qed irrikonoxxi dan l-status. Taħt id-direttiva, il-Kummissjoni se tkun obbligata tibda proċedura ta' ksur jekk l-Italja se tistabilixxi rata ta' 4%. L-Italja imma tista' tistabilixxi rata ta' 5% illi kienet riċentament introdotta b'mod partikolari f'tassazzjoni għar-riżotto għal ħabaq u għas-soja u għas Il-Kummissjoni manda ebda seta illi tobbliga l-Italja li tkompli tnaqqas il-VAT sal-punt illi l-Istati membri għandhom poteri ta' diskrezzjoni bar. Għanna l-prinċipju ta' neutralità illi jgħid illi prodotti simili għandhom jiġu trattati l-istess fil-qasam tat taxxa u tiġi applikata l-istess rata ta' vett ukoll. Fil-każ tat tartuvi mhux faċli tikkonkludi li għall konsumatur medju it-tartufi huma komparati ma prodotti lussużi anke, anke l-porċini Jiġifieri l-Italja għandha diskrezzjoni li tapplika l-prinċipju ta' neutralità. Jiena ma xtaqx intawwal imma rrid ngħidil ħaġa. Grazzi ħafna millaċ. Grazzi tal-li għetilna dak li ju possiblu u dak li mux possibli. Aħna ħadna nota illi s i propona li kunem itra li tinkiteb l awtoritajiet taljani u hekk se nagħmlu u mbagħad naraw x'se tkun is-sitwazzjoni fl-Italja. Mela, il-petizzjoni tibqa' miftuħa u nerġgħu nindirizzawha fi ftit żmien ieħor taqbel magħha. Iva, grazzi. Eh, Għall-Italja non interessa. Xtieq ngħid li li tinteressa partikolarment hija mhux biss hija l vat jekk salamun huwa eh, eh, ħuta, jekk hu prodott agrikolo, huwa prodott agrikolu, ma tistax tgħidu xi ħaġa oħra, jekk fi Brussell hemm din il-ħaġa li ngħidula tartuf fil- fil eh, pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea nsejħula nikkonsidraħ bħala E, prodott agrikolu ma nistax nifhem għaliex l-Italja maħniex nużaw l-istess definizzjoni. Jekk għandek tuffiħa dinja frotta Brussell u kull imkien. Jekk tartu fuq e, Ruma, Brussell ikun fej kun e, dan jekk huwa prodott agrikolu, jekk nitkellem fuq in-natura tal-prodott. Mentet kol megjiri kol evelet az olasz hatóságoknak, megpróbálunk dialógust folytatni ezzel kapcsolatban. aħna se niktbu itra l-autoritajiet taljani ħanitlu fi dialogu ma l-autoritajiet taljani u senħallu l-petizzjoni miftuħa u nerġaw nindirizzawa aktar tard. Sinjuri, aħna l istajna l-agenda tagħna tal-lum. Għabbel ma nagħla s-sessjoni nixtieq nagħmel starija importanti il laqgħa tal-lum hija l-aħħar laqgħa tal-2017 min naħa tal-kumitat tagħna. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għamel xogħol importanti ħafna fl-2017 koprejna suġġetti delikati u importanti ħafna indirizzajna kwistjonijiet urġenti u uh, kellna wkoll tim eċċellenti li ħadem tajjeb ħafna flimkien. U allura nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha lil Peter illi kien qed jirrappreżenta l-MPs u nixtieq eh, nirringrazzja wkoll lill membri kollha lill assistenti u anki lil eh, dawk li għatu pariri. Grazzi ħafna lil kulħadd u nawguralkom is-sena it-tajba inkomplu